Jakom ta' xogħol siru li għamiltu flimkien. Grazzi. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Nistan nibdew bil-spiegazzjoni tal-voti. Mela, nibdew bil-rapport ta' Sir Gorbacek, nati l-kelma l-Honorable Kajnan. Peter Kajnan. Frau Kollegin Pieti Kajnan. L-Honorable Peter Kajnan. Kirchbock. l-Onorevoli Peter Kenny mx għedaw nek nati kelma l-Onorevoli Jar. Grazie ta' sew sur President. Jina ħassejta faċli ħafna biex nivvota fuq dan ir-rapport. Hawnhekk aħna tnitrattaw ma' stokkiet tas-salamun u kif aħna nistgħu nipproteġġuh mod aħjar u nassikuraw li ikun hemm miri adegwati anki għal pjanijiet multjanwali l-istati membri għandhom jiffirmaw għal impenn sostenibli u anki jirrispettaw din ir-riżoluzzjoni sorpriza u importanti wkoll għalija l fat li ninkluzu ninkludu sajjida li jistadu passatemp bħala passatemp u għalhekk aħna ħadna nota li dan forsi jista' ikun kemm xejn eh, mhux seks rigorus, imma dawn il-sajjieda jistgħu wkoll kolom tip ta' impatt professjonali, u għalhekk għandhom jittidun konsiderazzjoni wkoll nix u wkoll lil dawk l-istati membri li faslu rekwiżiti u anki ħarsu lejn l-istokkiet tas salamun fil ċertu partijiet ta' ta' li fuq xmajjar ukoll. Nati l-kelma sal vili Makkovaj. Grazzi ta' sessu President, jiena naqsam mitħassib tal-kollegi tiegħi min mit-Tramuntana fil- reġjun tal-Bahar Baltiku dawn l-istoks qed jiġu sfruttati. Issa li mhux aktar xi sparixxi minn dan ir-reġjun u għalhekk iwnaqas l-attività tas-sajjieda hawnhekk. U ta' detriment għal-jom u kollek nippoġġa l-pija multianwali għall-appoġġ tas sajjieda fil-istoks tal-salamun tal-Baldiku. Aħna għandu jkollna aktar kontrolli stretti fuq il-sajt rikreattiv u għankin isu kol l-impat li jista' jkollu fuq il-salamun tal-Baltiku. Grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Makovaj. Nishtiq nitlob lil persuni li għadhom bil-wifqa, Bro, Gaspari, jekk joġobkom, jew ħadd komplu issegwu dak li qed jgħidu l-kollegi tagħkom bħala spjegazzjoni tal-voti minn kella baxxu leħinkom. Mela, spiegazzjonijiet tal-vot rigward il-rapport tal-Onorevoli Lajxfrid. Nati l-kelma l-Onorevoli Zanicki, grazzi tassew, grazzi tassew su President. It-neħija tal-pinna tal-klip il-bahar hija ma din tista' telimina sostenibilità ta' ċertu eh, klip, eh, klip tal-bahar u dalek dan juri l-ħela ta' tip ta' speċi li għandha valur alimentari minn perspettiva etika minħabba li hemm nuqqas ta' rispett għall ħajja tal-annimali u jekk din il-prassi ser tibqa' mek sal qiegħda eh, hemm mill-2003 l-Kummissjoni deċidiet li tippreżenta proposta li għandha lan li telimina wkoll id-deroga għal projbizzjoni ta' esportazzjoni tal-pinna tal-blib il-baħar f'portijiet oħra. Għalhekk tajjeb li barra li ma jkun hemm il-protezzjoni aħna wkoll l-Unjoni Ewropea se tikkontribwixxi bl-isforz globali biex tnaqqar u tkompli tkabbar din il-pratika kattiva tal-tuħ tal-pinna tal-klib il-bahar f'postijiet oħra. Vielen Dank, Frau Kollegin Zanicki. Es folgt Frau Kollegin Makovej. Grazie tassew, Sanorevil Makovej. Jina votajt favur dan ir-rapport għas permetti l-Kommissjoni biex jaddottaw elementi kruċjali ta' atti mhux leġislattiva fuq il-proposta. Il-proposta għandalan li tpoġġi 10 regolamenti ta' il-qafas leġislattiv tat trattat ta' Lisbona dan għandu politika kommerċali komuni iktar tkabbir u dan jiddependi mill-fatt li l-Kummissjoni tagħmel atti mhux leġislattivi b'referenza mal-politika kummerċjali mhux leġizlativa biex insaħħu din politika kommerċjali dan iwasalat kabir u l-Kummissjoni hija responsabbli biex tagħmel stati membri kollha biex isegwu dan ir-regolament. Vielen Dank, Frau Kollegin Makowej. Es folgt Frau Kollegin Basescu. Grazie tassew, Onorevole Makowej, l-Onorevole Basescu. Jina ivvutajt favur dan ir-rapport għaliex il-politika komuni kummerċjali importanti għal produtturi l-kummerċjanti fl-Unjoni Ewropea din taħt il-ċittadin u l-konsumaturi ħafna vantaġġi għandha tibqa' effiċjenti u għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn il-setat neċessarji biex tħares li partijiet mhux essenzjali ta' regolamenti u amenti wkoll permezz tagħti delegati naqbel ma' rapporter li l-Parlament il-Kunsill għandhom lażle f'kull ħin u moment li oġġezzjonaw għal dawn l-atti leġislattivi delegati meta huma għandhom xi jaqsmu ma' punti prinċipali tal leġislazzjoni però aħna nixtru nżommu mal-iżviluppi teknoloġiċi huwa importanti wkoll li aħna noħolqu xira dominanti għal atti delegati. Dan huwa l-aħjar istrument għalina u għalhekk rridu nikkonsultaw l-partit interessati u l-proposta li tres qed hija soluzzjoni tajba biex u l kompetitività tal-Unjoni Ewropea fi żmien ta' kriżi, il-politika tal-kummerċ hija sors ta' prosperità l-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħha. Grazzi tassew, grazzi onorevoli Bazescu sa' Signora Gallagher, eh, l-rapport ta' Sur Gallagher, l-onorevoli Linis. Is-sajt u limitatu b'dan ir-rigward u għal-linji ta' konservazzjoni importanti li kollna regoli ta' konservazzjoni biex ikun amministrazzjoni aħjar ta' sajt u għandna bżonn ukoll approċċ reġjonalizzat. ħadd nota tal-proposta tal-Kummissjoni li testendi r-regoli fil-miżuri tekniċi għal perjodu tranzizzjonali li jmiss. Però bidliet huma neċessarji sabiex nakomplu naġġornaw, hemm bżonn li naġġornaw għal ċertu reġjuni għal ħedok u l- u l- l-whiting. U aħna rridu jkollna aktar kerza ċara legali ma nistgħux nibbażaw kollox fuq miżuri temporani għalhekk nitlob il-Kummissjoni biex tressaq soluzzjoni permanenti fuq miżuri tekniċi mill-aktar fis. Vielen Dank, Frau Kollegin Makovej. Es folgt Herr Kollege Kelly. Grazie tasse, onorevoli Makovej, onorevoli Kelly. Grazie tasse, Sur President. Aħna il-biraħ konna hawnhekk, eh, kienet ikollha dibattitu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tas-sajt. U domna hawnhekk kważi sa nofs il-lejl. Kien hemm dibattitu wiesa, qalil, u ta' bilħaq dan ħeġġiġni. Il-proposti fil-fatt kienu serji u kienu prattiċi wkoll. U mod partikolari nixtieq nfaħħar il-kollega tiegħi Ingliż, eh, eh, Irlandiż, is-sur Gallagher għal eh, xogħol li jagħmel. U hija taħasra li aħna ma konniex kapaċi naċċettaw ir-rakkomandazzjonijiet speċjalment fl-aħħar vot għaliex ma konniex qed kollna kooperazzjoni kif suppost minnaħa tal-Kunsill. U s-sur Gallagher kellu raġun meta pospona l-vot, jira fil-fat ħerqan li nikoopera sabiex bekk nkun nistaw nimplementaw daw rekomandazzjoni ċellenti. Grazzi ta' Sur Kelly, aħna sa' nistaw naddu għal rapport ta' l-Onorevoli Patraw Neves, unat il-kelma l-Onorevoli Pieter Kajnen, pero għadha maġiċ fostna, Signora Pieter Kajnen, unat il-kelma l-Onorevoli McClarkin. Aziz kollegi li tneħija tal-xewka tal-klip il-bahar miex prassi la jienu laqas gruppi oħra jistaw jaċċettaw. Nuqqasijiet fil-leġizlazzjoni li joħol u għal-potenzjal biex il-karkassi tal-klip il-bahar jintafaw il-bahar għanda titwaqaf immedjatament. Dan il-prassu barbariku jista' jwazzal għal fat li eh, dan il-proċess wasal għal ħafna tbatija għal dawn il-kreaturi u m'għandhomx jiġu trattati b'dan il-mod u opponenti u dawk nies li defendu drittijiet tal-annimali eh, inħossu li f'dak il-każ meta nqisu dawn it-tip ta' organizzazzjoni l-Unjoni Ewropea qiegħda lura meta niġu għat neħiet xewka tad-dar tal-li bil-bahar ma naqblux mal-Kummissjoni mal-proposta tal kommissjoni dwar dan u anki li toffri l-mandat li stati membri kunu jistaw eh, l il-karkassi ta' klip il-bahar bil-pinna marbuta maħħom ma naqbilx maħħajena. Vielen Dank, Frau Kollegin McClarkin. Es folgt Frau Kollegin Jedzieska. Jina jiddispjaċini ħafna b'din il-proposta ta' xewka neħja ta' xewka ta' dar u l-karkas jitfaw il-bahar dan il prassi hija krudili u hija ħela wkoll u tmur ukoll kontra il- speċi rari tal-klip il-bahar u l votajt kontra l-proposta tal-Kommissjoni li issaħħa il probizjoni kontra il-neħija ta' xewka ta' dar u, jina votajtu kol għal dawn l-emendi li jalqu dawn in qasid meta niġu għal neħija ta' xewka ta' dar u anki il-proibazzjoni ta' dan kollu għaxnija din il-pressit ħafna flus din hija prassi popolari ħafna fl-Istati Uniti u fl-Awstralja u bosta mill-Istati Ewropej ma jippermettux it-neħħija ta' xewk tal lip il-baħar abbord tal-bastimenti ġifiri m'għandux ikun hemm derogi minn din il-projbizzjoni. Vielen Dank, Frau Kollegin Jadrzewska. Ich hoffe, dass man das immer besser... Grazie ħafna. Nispera li jirnexxilna. Is-Sinjura Zanikki mhix qedaw għax diġà tkellmet qabel fuq dan is-suġġett. Is-Sur Jar. Zuzustimmen, weil seit über zehn Jahren damals noch als. Uwa, verament, għostu pjaċira li nitkellem fuq dan is-suġġett għax issa għaxar snin nissilet għadritti tal andemali fil-Bundestag, għal dawn l-aħħar għaxar snin qed niġġieldu kontra il-finning e, ta' dawn il sharks Ma jimda ma jem e, ikun hemm eċċezzjonijiet meta niġu għad tal-annimali, għalhekk dan huwa rapport tajjeb li qed naddottaw hawnhekk. Issa, l-istadju li jmiss ifisser li rridu naraw li affarijiet bħal daw jiġu implementati fuq livell dinji u mhux biss fl-Istati Membri tagħna. Għalhekk nifirħilkom għal dan ir-rapport. Sinjura li mis, Sinjura Meissner, grazzi ħafna, President, Sinjuri. Ħafna nies jibżaw mis-sharks mill-klip il-bahar. Imma il-klip il-bahar illom fl-ibħra tagħna għal 20 u 20 ta' snin. L-ibħra ma nimmaġinawhomx mingħajr klip il-bahar. Kenna maġġoranza taqbel ma' ma dan il-rapport il nafu li s-soppa mamul eh, mix-xewka tal-klip il-bahar hija soppa tajba ħafna. Imma naħseb li meta neħu x-xewka biss ta' dawn il-klip il-bahar u mbagħad nerġgħu nitfaw il-klip il-bahar il-bahar huwa qatt barbariku, barbaru. Din il-prattika ma nistgħux nippermettuha nafu li fl-Europa din mhix permessa din il-prattika imma hemm ċertu eċċezzjonijiet. L-eċċezzjonijiet ukoll issa rridu nneħħuhom. Grazzi ħafna, Sinjura Majsne. Is-Sinjura Makovaj. Grazzi, jina naqbel ma din ir-rezoluzzjoni għal regolament, l-emenda ta' regolament wieħed wieħed minja ħamsa il-Kunsil irrit inneħi l-eċċezzjonijiet fil-projbizzjoni tal-tneħħija tax-xewka tal-klip il-baħar abbort il-bastimenti, il-finning. Ġifiri, fejn is sajjida inneħu x-xewka mbagħad jitfaw il-bqija tal-kelb il-baħar il-baħar huwa qatt barbaru li hemm bżonn jispiċċa illum qabel għada kull Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Sur Tanek, il-finning fuq il-bastimenti hija ħela u qatt barbaru. Jina naqbel mal-kampanja tal-Animal Welfare u anki regolament eh, tal-Unjoni Ewropea eh, għal-fini biex eh, namlu s-soppa tal-xewka tal-klip il-bahar kienet diġa illegali fuq il-bastimenti reġistrati il-Renju Unit u nixtiequ li l-pajjiżi l-oħra fid-dinja ikomplu f'din id-direzzjoni. Ma jriċi kien hemm eh, lakuni li jippermettu li l-bastimenti tal-Portugalu ta' Spanja jagħmlu dan. Noqgħdu attenti li ma jkunx hemm ukoll sajt żejjed tal-klip il-baħar għax qabel nkunu nafu se eh, naraw li daw se jisfaw fi xej dawn l-speċi ta' ċertu klip ċertu speċi ta' klip il-bahar. Grazzi ħafna. Issa, fuq dan il-rapport l-aħħar kellim sur Murphy. Jina qabilt ma dan il-rapport biex naraw li l-leġizlazzjoni tkun waħda sħiħa biex il-klib il-bahar li jinqabdu jinqabdu bil xowka tad-dar. Il-finning hija għandha tkun xi ħaġa tal-passat. Ma jistax ikun li il kelp il-baħar titneħilu x-xewka u mbagħad jinderġa' jintnefa' jintefa' il-baħar meta jkun għadu ħaj. Nafu li dan issir ukoll għal profitti ta' għan negozju u għal ħafna żmien issa ilu ma mhux monitorat nafu li 100 miljon kelb il-bahar ikollu dan it-trattament kull sena nafu ġifiri li l-industrija tas sajt u l-ekosistemi edin ikollhom id-dannu b'din il-prattika tajjeb li l-trattament ta' klib il-bahar ikollu regolamenti internazzjonali li jkunu vinkolanti. Grazzi ħafna. Issa, għanna l-ispiega tal-voti dwar il-rezoluzzjoni dwar ehm, l-aspetti ċivili taħtif internazzjonali ta' tfal. Sinjura Muscatini. Oġġi adottata sulla soluzzjoni fuq il-ħtif ta' tfal u anki relazzjoni tagħna pajjiżi terzi li ddeċidew li jidħlu jisibu fil-konvenzjoni tal-ajja. Però l-problema għadha tinsab fiċ-ċertu stati tal-Unjoni Ewropea mhux kollha aċċettaw li implementaw tali konvenzjonijiet u għalhekk ikomplu jeżistu ċertu istituti bħal ċertu istituzzjonijiet fil-Ġermanja fejn id-drittijiet tat-tfal qegħdin fit-tieni livell u għalhekk il-kompetenzi tal-Unjoni ma jeżistux. Għalhekk wessu li din dan ir-rapport iġbet l-attenzjoni fuq dawn il-ħtif ta' tfal bejn l-istati membri u tajjeb li għandha tkun priorità tal-Unjoni Ewropea li li biex l-istati membri tagħha jaċċettaw u jimplementaw il-konvenzjoni tal-ajja għal l-kopji binazzjonali u anki għat-tfal. Importanti li konna ċentru Ewropew għad-drittijiet tal-familja. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Muscardini. Grazzi ħafna, Sinjura eh, Muscardini, issa jmissi Sinjura Makove. Grazzi. L-adozzjoni in psychological damage for children and parents alike. Il-ħtif ta' tfal eh, imur kontra drittijiet tal-bniedem. U hemm bżonn dan il-fenomenu eh, transborder inkunu nistgħu nġildulu tajjeb li l-Unjoni Ewropea qed taċċetta l-adeżjoni ta' tmien pajjiżi terzi. Il-Parlament Ewropew ma jistax jippermetti li jkun hemm dewmien biex nies ma jġibux ruhom kif suppostu skont jiġifieri l konvenzjoni tajjeb li l-kompetenza esklusiva tal-Unjoni eh, nkunu nafu eżattament hemm bżonn li dawn it-tmien pajjiżi ġodda jkunu jistgħu jissibħu eh, jiffirmaw din il-konvenzjoni għax kull minuta, kull sija tot f'din il-prassi illegali it-tfal ta' din id-dinja għandhom serħu moħom li aħna qegħdin hemm għalihom għall protezzjoni tagħhom. Grazzi. Tajjeb, wis mela issa morru rezoluzzjoni fuq il-konferenza ta' Doha. Signora Pjatikani, mux edina, mux edha għallura, Signora Zabrowska. Iva, Signora, fidejk, fuq doħas sa' edin pala rapport. Jiena ma stajċ naqbel ma din ir-riżoluzzjoni għax ma tikkunsidrax il-kontribut ta' Slovakka u stati membri ġodda tal-Unjoni meta eh, niġu għatnaqis tal-emissjonijiet. Il-pajjiżi mm, waslu għal dak li wedu permezz tal-protokoll ta' Kyoto. U nitolbu l-Unjoni tkun minn ta' qoddim jinnet biex tiddefendi il-klima il-dimensjoni tal-istati membri ġodda mhux qed tiġi konsidrata il-units ta' emissjonijiet m'għandhomx jiġu trasferiti u dil projbizjoni mhux se tħalli l Slovakkja u pajjiżi oħra tal-vant tal-Ewropa li jkollhom profitti mill-politika mill-linji ta' politika ħodor tagħhom. Is-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna jiena ma stajċ naqbel ma din ir-riżoluzzjoni għax ir-Rumanija għadha ma leħqitx il-kwota tagħha dwar l-emissjonijiet u dejjem għad baqal ħafna ċertifikati ekoloġiċi. Dawn iċ-ċertifikati għadhom ma ġewx kummerċjalizzati għalhekk il-pajjiżi se jitlef ħafna u ħafna flus. Għalhekk jiena nixtieq li dawk il-pajjiżi li għadba għalhom il-quotas ikunu jistgħu jużawhom iktar tard, jerfawom għal iktar tard. Dan għandu jkun mamul b'mod responsabbli dejjem biex nipproteġu l-ambjent. Il-Rumanija impenjata fil-istrateġija tal-2020 aħna dejjem urejna l-impentana fil-ġlieda kontra tibdil tal-klima, imma meta aħna mhux se nippermettu trasferiment ta' dawn il-kwotas pajizi qed jisofri minn diskriminazzjoni pal pajjiżi oħra tar-reġjun. Grazzi ħafna, Sinjura Bazescu. għanna il-telekomunikazzjoni, Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna, Senjur Sur President, jina kont favur din ir-rezoluzzjoni għax jina naqbel ma' revizjoni tal-dan ir-regolament li eh, se jissir waqt ix-xogħol tal-WCIT tal-2012 qed nitkellmu fuq servizzi ta' informazzjoni. Ir-regolament jistipula li l-utilità pubblika u anke l-effiċenza sa' servizzi bħal dawn hemm bżonn li l-informazzjoni tkun tista taddi u il-dokument ta' il-regolament tajjeb li għax qed jirrifletti it-tibdil teknoloġiku, il-progress li sar. Il-konferenza tina l-aħjar ċans biex aħna intejbu l-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi. Anki pajjiżi li leħqu ċertu żvilupp ekonomiku soċjali u b'dan il-mod ikunu nistaw nirrispondu għall sfidi ġodda li qed itina l-ambjent tagħna li qed naraw għandu ħafna progress. Grazzi ħafna. Signora Nikolaj. Elaborarea acestui raport, mai ales în condițiile în care textul referitor la introducerea unei noi categorii de Jiena votajt favur dan id-dokument biex eh, nintroduċu membri oħra bżon nkomplu bil-politika ta' tkabbir tal-Unjoni imma dan ir-rapport għandu viżjoni ottimista wis eh, dwar kif se tkompli tespandi l-Unjoni. U bekk nistaw inkomplu mm, naħdmu bil-politika li kienet waħda mill-iktar li kisbet suċċess fl-Unjoni il-kriterji ta' Copenhagen jibqaw validi. S-Senjura rapporter tkellmet tajjeb dwar il-kapacitajiet li l-pajzi kandidati jkunu jistaw rispondu għall-Unjoni u tajjeb li mhux qed blokka. Ixtadla. Grazzi, onorevoli Nikolaj, onorevoli Stadler, jogħġbok. President, jina eh, votajt kontra il-rapport tal-onorevoli Koppa minħabba li l-appoċ tal li kienem appoġġ limitat mill-Parlament fuq il-proċess, però dan ma jarafx il-fatt li Turkija ma stax tkun inkorporata. Ma żomx eh, kont għalhekk tal-fatt l minoranzi fit-Turkija u il-minoranzi reliġjużi fit-Turkija u kollu ma naħsibx li hemm ħafna x'tappoġġja infatti f'dan ir-rapport. Il-Prim Ministru Erdogan reċentement qal ju favur il-pina tal-mewt. Ma nafx jiena fuq tim żviluppet nitkellmu hawnhekk. Kif nistgħu inqat Turkija tkun tajba biex tidħol fl-Ewropa. Turkija mhux posta fl-Ewropa. Onorevoli Bila nek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Sara ħartkabbi sa tkabbir attwali, pal se jfisser li tkabbir fl-Ewropa u anka t-tisħiħ tas sigurtà f'din it-tip sensitiva fil-Balkani eh, hija waħda importanti dawn il-pajjiżiet jaġġustaw leġislazzjoni tagħhom għall-Unjoni Ewropea u nittamel il-Kroazja issa dalwaqt tiġi segwita mill-ġirien tagħha nixtieq infakarkom ukoll dwar il-bżonn li nkunu aktar involuti fit-tkabbir għall-iktar relevant. Għal Polonja s-sitwazzjoni tal-Ukrajna hija importanti għal huwa ġar kbir tagħna huwa jaffetu ħafna r-reġjun tagħna għalhekk għandna nimmotivaw il-gvern il-ġdid ta' Ġorġa wkoll biex isegwi it-triq Ewropea. L-appoġġ kabbir li hemm fir-rapport u l-azzjonijiet proposti biex tinkiber l-imbottatura soċjali huma pożittivi u fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Jiena għalhekk kif użajt ir-rapport, grazzi. Grazzi ħafna, <coughs> onorevoli Makovej. Grazzi sul President, il-politika ta' tkabbiru l-kriterji tagħhom irridu jsiru skont il-bżonnijiet tal-pajjiżi kandidati u dawk potenzjali kif ukoll jirrispondu għal bżonnijiet tal-ċittadini tagħhom u l-kriterji u l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea għalhekk huwa importanti ħafna li nagħtu aktar eh, attenzjoni għal ġdida ġudizzjarja kontra l-korruzzjoni u l-frodi fi stadju bikri din ir-raġuni għalfejn il-qad deċiżjoni tal-Kommissjoni li tiftaħ kapitli u 2024 daqshekk minn fil-proċess u dawn huma bbażati fuq benchmarks dettaljati. kol bħala lezzjoni li stani tal-lum minna u l-infurzar hija kwistjoni importanti ħafna sabiex jiġu sodisfati dawn il-kriterji biex nibqgħu kredibbli dan il-proċess rrit isir eh, skont il-bżonijiet tagħna imma xi mill-benchmarks u jrid ikun trasparenti wkoll. Din hija inizjattiva pożittiva vera però Eh, miex se tiħu lok il-proġess ta' estensjonijiet, il maġedonja rridu nġudikaw fuq il-merti tagħha u il-pajis eh, għandi jibda l-negozjati issa. Grazzi ħafna. Onorevoli Smolkov, jek joġbok. 20 sena wara l-konferenza ta' Kopenhagen, eh, fi krizi, pero rridu nejdu u naraw xini situazzjoni għal pajjiżi li jridu jislu fl Ewropea. L-Unjoni Ewropea pajjiż proġetta ta' suċċessu bidel ħajat ħafna ċittadini, però l-kriżi ġib sfidi ġodda rridu nikbu nitkellmu iktar dwar il-valuri tal-Unjoni Ewropea u anke dwar is ta' rridu nitkellmu dwar il-sfidi soċjali x'dawn huma importanti ħafna ħafna minna ma setawx ikunu għawllum li kieku ma kienx hemm it-kabbir, it għal paċi, stabilità u prosperità tal-Unjoni Ewropea u għad drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt li huma il-bażi tal-istati membri. U koll permess ta' sħubija u tkabbir tagħha l-Unjoni Ewropea qiegħda dejjem issir attur aktar importanti fuq livell globali, però nemmen li l-proċess ta' sħubija għandu jkun bazat fuq kriterji trasparenti u ġusti illi mhux ħajkunu suġġetti għal dubji però ikunu ehm, ċari u li tista' tikkalkulhom sew. Grazzi ħafna fl-aħħar mill-aħħar għandil kelma l-Onorevoli Poselt. President, l-rapport tal-Onorevoli Koppa mhux ħażin, però jevita l-problemi ewlenin. Jiena nixtieq intenni sejħal diskussjoni fuq livelloli mal-Maċedonja, però dawn m'għandhomx waqfuna milli nwaqfu l-imblokk tal-Greċja kontra dan il-pajjiż dwar il-Kosovo jiena jiddispjaċini il-burokrazija u l-mod kif notaf il f'paġna 12-44 inżammed dan huwa pajjiż Ewropew indipendenti rikonoxxut minn ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea u żmien li dawk il-ħames pajjiżi għadhom marfux dan il-pajjiż finalment jagħmlu hekk dan il-pajjiż għandu jkollu l-viża, il-libertà u jkollu l-possibilità li firma ftehim ta' kummerċ mal-Unjoni Ewropea. Punt eh, tal-aħħar jiena kritikajt eh, l-istqarijiet eh, eufemistiċi fuq Turkija f'dan ir-rapport jekk il-pajis għandu xikun eh, wieħed eligibla sħubija jingħidir li le għaliex mhux pajjiż Ewropew u ma jlaħqhomx il-kriterji. Grazzi ħafna Onorevoli Posselt, wasalna fl-aħħar tar-rapport ta' l-Onorevoli Koppa, sanaddu ir-rapport fuq is-sitwazzjoni f'Gaza. L-Onorevoli Costello. Grazie, Sur President, l ewwel qed nixtieq nilqa il waqfa ta' ġdid li sejt il-bieraħ f'Gaza u nitlob li jiġi implementat fis sħiħ miż-żewġ naħat. Dan ifisser li mandu kemm l-ebda rockets minn Gaza l izrael minn naħa waħda U da fisser ukoll li l-Izrael trid tieqaf tibbombardja lil Gaza u tiżgura li ma jkunx hemm aktar assassini naħa tagħhom. Però rridu niżguraw li dan waqfa tal-ġlied tizgura li jkun hemm paċi dejjimina għaliex inkella nerġgħu niġu hawnhekk xarejn oħra. Għalhekk jiena bilt ma' din il-mozzjoni illi turina roadmap għal soluzzjoni l-qudiem u tpoġġi it-tmima l-imblok ta' Gaza tenni l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għas soluzzjoni ta' dawn iż-żewġ pajjiżi u tara fid-dritt tal-Palestina għal pajjiż u kif ukoll li jkun hemm il-paċi fil-frontieri tal-Iżrael jiena sodisfatta bil-vot tal-lum fejn arafna l-sobija ta' Palestina fil-ġnus maquda u fejn il-kolka maħna għana nitkellmu bleħen u jieħet u il-pozizjoni ta' pajjiż osservatur tal-Palestina fil-ġnus maquda. Grazzi ħafna onorevoli Costello, onorevoli Bilan. Konflitt bl-armi huwa dejjem xi ħaġa li mhix tixtieqa, mhix mixtieqa. Dak li il-proċess tal-paċi huwa importanti li jkun hemm li jkun hemm il-koesistenza tal-Palestina u l-Iżrael bħala żewġ pajjiżi indipendenti aħna għamilna ħafna biex nipprovaw nġibu sigurtà f'dan ir-reġjun tan sensittiv, però din is-sitwazzjoni attwali terġa twasalna biex nitolbu li kunem waqfin ta' din il-violenza u l-attakki bil-rockets minnaħa ta' Hamas li għandhom jiġu kundannati u l-istess ħaġa trittinat mill-provvista illegali għal palestinjani il-gvern f'Tel Aviv kellu jiddefendi pajizu kontra l-aggressjoni mill-Palestina jiena nappoġġja r-riżoluzzjoni u favorevoli illi ikunem soluzzjoni ta' żewġ stati indipendenti u demokratiċi, però ma naqbilx ma l-azzjonijiet tal-estremisti palestinjani u ma naqbilx ma l-fat li għaflim l tal-medda ta' Gaza. Grazzi ħafna, onorevoli stat l-rek joġbok. Sur President jien votajt favur dan, però mhux serin li l-inbizzejiet fl-opinjoni tiegħi. Essit miljun li l-Unjoni Ewropea tonfoq bħala pagamenti għal għajnuna reġjonali għandhom ikunu marbuta b'kondizzjonijiet miż-żewġ naħat. Għandha tkun ċara li l-Izrael li bl-istess mod kif eh, falet id-DDR inti ma tistax in-nies wara ħitan wara barbed wire għandek bżonn nimsiħa pan negozjati. Jekk inti ma jkollokx dan ħebda jkollok problemi bħal il-Hamas. Eh, L-Awstrija għandha tradizzjoni kbira għan negozjati u aħna kellna ħafna diskussjonijiet u fatti kien hemm il-premju tal-paċi wkoll minħabba dan it-tip ta' negozjati. Grazzi ħafna Onorevoli Zaborska. Grazie ħafna sur President, jiena Sodisfatta ħafna li kellna riżoluzzjoni bilanċjata fuq Gaza u bħal ħafna kollegi u ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea jiena ottimista ħafna dwar il-ftejn biex jaqaf il-ġlied minn kejja kollox jiena ma konċ lesta li nappoġġa artiklu 5 ta' riżoluzzjoni għaliex Mur li l-minatura ta' rezoluzjoni, jek għan dwar eh, soluzzjoni ta' kompromess li tkun disponibli għazzewx żewġ naħat, aħna ma nistawx b'mod unilaterali napoġġaw il-naħa minnhom biss dan mhux approċi bilanċjata dan mhux mod kif insibu soluzzjoni bilanċjata. Is-sovranità ta' territorju eh, li fih jgħixu l-Palestinjani jista' ikun xi ħaġa li tingħatalhom talli jitilqu talli jaħdmu b'mod paċifiku u mhux tpoġġija bħala kondizzjoni minn qabel. Grazzi ħafna Onorevoli Murphy, jekk jogħġbok għal tmien tim, in-nies ta' Gaza batew taħt attakk orribli mill-Iżraeljani. Mietu kważi 150 Palestinjani, maġġoranza tagħhom kienu ċittadini u ħafna minnhom kienu tfal għal rebiħa tal-Premju Nobel Obama u l-Unjoni Ewropea kellna l-appoġġ tal-Izraeljani li dan huwa dritt li jipproteġu il-popolazzjoni tagħhom. Dan l-attak però ma kollu xejn x'jaqsam ma' sigurtà tal-Iżraeljani paċiġini Iżraeljani, però mill-interessi tal-dak l-istabiliment tal-lemin tal-Iżrael illi dejjem ifittex illi waqqa fil-Palestina mill-li tiġi magħrufa mill-ġnus maquda. Jiena nilqa il-fatt li waqaf eh, il ġlijiet għaliex ifisser li l-Palestinjani setgħu jordu minn ma jiġu bombardjati, però dan eh, il-paċi aħarija ħasseħ meta ma jibqgħux jiġu oppressi l-Palestinjani u hemm bidla fil-soċjetà u l palestinjani illi Eh, stess jilġildu fl-imkien biex jikun jistaw jiksbu il-paċi għandhom bżonn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Morku najti ma kullene. Grazzi Sur President, l-ewwel net nixtieq nappoġġa il-kollegi li laqgħu dan il-ftehim biex jaqaf il-ġlietu nittama dan ikun ftejim dejjimi u li se jerġa' jġib il-paċi dejjima f'din iż-żewġ pajjiżi u f'din ir-reġjun. Ir-riżoluzzjoni waħda bilanċjata turi id-dispjaċir għal vittmi ċivili u kif ukoll għas-sitwazzjoni fl-Iżrael. L-Iżrael għandu dritt ta' difiża però kwalunkwe sforzi li jsiru biex jiġu mirati ċittadini ċivili ma jistawx ma jistawx ma dawn. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-fatt li Palestina sir membru tal-ġnus Mawda aħna nappoġġjaw eh, din it-talba, però l-ewwel net il-Palestina għandha ssib ftejm mal-ġirien tagħha. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar sitwazzjoni fejn hemm pajjiż illi ma jarafx il-ġar tiegħu ma jirrikonoxxix il-ġar tiegħu nitamaw li soluzzjoni tkun se tinsab. Grazzi ħafna, Onorevoli Morkunajte, Onorevoli Poselt. Sur President, aħna sodisfatti dwar il-fat li waqaf il-ġlied fil-meda ta' Gaza fil-Van Nofsani, pero aħna nafu illi din ir-reġjun ilhom ħafna jkun hemm eh, waqfin ta' ġlied dejjem jibdu jirġejqaf, però rridu naħdmu fuq paċi sostenibbli. Dan jista' jsir biss eh, permezz ta' tip ta' sigurtà dritt ta' eżistenza tal-Iżrael, però ukoll dan irid ikun ibbażat fuq id-dritt tal-Palestina għal stati li dalek soluzzjoni ta' żewġ stati. Tres tret punt jindirizza dan il-punt b'mod ċar. Ir-riżoluzzjoni b'mod ġenerali hija tajba però ma votajx favur. Punt 5 għaliex jiena inħoss li territorju palestinjan għandu jiġi integrat b'mod gradwali fl-istruttura tal-ġnus maquda maħniġ daqsek il-bot, pero dan kien kun l-sinjal l ħazin li nibatu f'dan l-istadju fejn il-reġjun meċija mill-ħamas ila tispara eluf ta' missili fl-Izrael l ewwel net għanna bżon il-paġi un bat wara nintegraw fl-istrutturi tal-ġnus ma'uda grazzi ħafna onorevoli Poselt biex nalqu l-onorevoli Bazescu. Grazzi ħafna sul-President. Jina għast jenajt fuq dan il-vot, nemmen ovvjament fil-proċess ta' paċi fil vant nofsali, pero ma nemmenx illi dan jista' ma sa' kam il-Ħamas jipreferi l-violenza fuq il-negozjati. Bħala status ta' osservatur fil-ġus ma' u dan kunu għet leġittimizzaw il-Ħamas għalek. Il-Ħamas ilu ħafna jimmira l-ċittadini li bombardjament f'Tel Aviv huwa eżempju ċar tal-terrorizmu li qed jagħmel il-Ħamas. Aħna wkoll imħasbin dwar ir-riski għalli hemm għall komunità rumena fl izrael Il-Ħamas irid jaqaf l-aggressjoni militari tiegħu u ma jibqax itawwel is-sitwazzjoni jiena nilqab il-fat li però għaf il-ġlid għresa għal revoli Bazesku, mela daqsek fuq Gaza u sanadu fuq il-rapport tal-Onorevoli Danġan jogħġbok. President, ich habe gegen diesen Bericht gestimmt. Grazie tassew jina votajt kontra dan il-rapport għaliex il din hija xaġa li aħna ma nistgħux naċċettawha dak li usaġġeri hawnhekk aktar militarizzazzjoni minħata l-Unjoni Ewropea, kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u NATO għandha tiġi aktar rekorruża ma ngħidu xejn iktar dwar id-diżarmament nukleari u zvilup, għajnuna l-iżvilupp ma' pajjiżi ser tkun marbuta ma' għajnuna militari u kooperazzjoni militari. U jiena nħoss li ta' bilħaq dan hawnhekk qed inħaltu il dak li għandna Eh, anki l-frontier li jizistu bejn dak li għanna fl-Unjoni Ewropea u dak li għanna f'NATO li satim mistawx jaċċettaw dawn l-affarijiet. Lebda MP neutral mista jappoġġa dan it-tip ta' rapport, grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Stadler. Nati l-kelma l-Onorevoli Kukan, grazzi tassew su presidentina votajt b'mod eh, pozittiv fuq il-rapport ta' Sur Danġan jien naqbel li l-Parlament Ewropew għandu bżonn iħagġeġ l-Istati membri biex jagħmlu użu sħiħ mill- kapacità strateġika u budgetarja biex tippromovi dan din il-politika, l-politika għandha tkun il-mod, l-istrument tal-amministrazzjoni tal-kriżi fi dan l-Unjoni Ewropea u daw għandhom jiġu użati għal l-użu potenzjal sħiħ tagħhom, speċjalment meta niġu l-implementazzjoni tal-mekkaniżmi introdotti taħt it-Trattat ta' Lisbona. Jiena wkoll nix nisħal ir-rwol importanti tal-ċittadini Ewropew u l-missjonijiet militari għal kredibilità politika Ewropea Pala eżempju f'dan il-kuntest jena nixtieq insemmi il-missjonijiet tal-CSDP fil-Kosovo, grazzi. Grazzi tassew, onorevi Kukan, nati l-kelma l-onorevi Makovaj. Grazzi, mill-2003 aħna kellna 19 ehm, operazzjoni mit ċittadini ċivili u seb operazzjonijiet militari. U aħna dawn kollha allokajnjom għal garanzija ta' sigurta u protezzjoni, però sissa tanna sfidi marbuta mal-istat ta' dritt, il-protezzjoni tal-minoritajiet u anke ġdida kontra l krimita organizzata u l-korruzzjoni. L-Unjoni Ewropea tkun tista' twieġeb kapaċi twieġeb għal dawn l-sitwazzjonijiet u l-sfidi politiċi li għandna fuq il- għafas internazzjonali u għalhekk rridu nerġgħu nirrevedu l istrategija tagħna nkunu aktar autonomi u nuru aktar għaqda. Aktar indipendenza ma jfissirx li relazzjonijiet bħalissa tal-alleja tisser jiġu marba relazzjoni transatlantiċi u kol ser jiġu msaħħa. Issa wasal iż-żmien biex ikollna sigurtà komuni u politika tad-difisa bil-istrumenti neċessari. Grazzi. Grazzi tassew l-onorevli Makovaj, Nati l kelma l-onorevli Smolkova. Grazzi ta' sewina votaj favur rapport ta' xina nemmen l-Unjoni Ewropea u l strategija ta' sigurtà tal-passat ma' diċ adegwata U meta nqisu issa l-sfidi ta' sigurta anki nistgħu ngħidu spiċċat, anke hemm nuqqas ta' impenn min-naħa ta' ċertu stati membri li huma affettwati mill-kriżi u anki għandhom budget baxxi għal mm, difiża u aħna rridu nassikuraw dan kollu għal l-istati membri u l-ċittadini tagħhom. L-Unjoni Ewropea għandha ssib mod kif tista' tfassal mill-ġit l-indipendenza strateġika tagħha mezzi u b'difiża strateġika barranija politika tajba li tkun tista' taħdem mod indipendenti. Il-kapaċitajiet ta' difiża ġew affettwati mill-kriżi kriżi internazzjonali, però di m'għandix titħalla f'idejn ħaddieħor meta hemm rida politika biex nimplementaw din il-politika. L-Kunsill, il Kummissjoni identifikaw ukoll l-interess strateġiku tal-Ewropa u anki iġġelom jippreservaw mhux biss il-komunitajiet dak li hu sigurtà ma daħal ukoll kundizzjoni biex jippermettu il-kapaċitajiet tagħna biex iwieġbu tajjeb għal sfid li qegħdin dejjem jevolvu. Grazzi tassew, onorevoli Smolkova, is-sur tanak. jina għandi riservi kbar dwar li CSDP u dan jista' wasal għal duplikazzjoni tax xogħol man NATO li għandu jkun l-ankra biex ikun jista' jagħmel difiza għal pajjiżi tagħna. Aħna jrid ikollna wkoll rabtiet qawwija ma' transatlantiċi mal-Amerika u jiena mħasseb li CSDP tista' titnaqqar. Pero ma nasibx li danu fl-interess tal-Renju Unit biex tibqa pragmatika anki fl-operazzjoni ta' CSDP meta hemmhekk jista' jkollna riżorsi oħra li jistgħu jinġarbu. Jiena naf li ċertu missjoni li qiegħda tiġġieled piraterija fil-naħa tal-vant eh, edha tiġi affettwata wkoll. Ħanħares ukoll l-ECOWAS ġewwa Mali x'qed tagħmel u għanki ser tagħmel biex tistabilizza ir reġun tas-Saħel fil-waqt li EULEX mission fi Kosovo dan qed turi wkoll eh, utilità kbira. Allura jien għadni xettika tal-CSDP u qed inħares ukoll però lejhom b'interess li ma bħalu. Fil Dank, kollegi Kollege Tenok. Grazie tassew, onorevoli Tonek. Nati il-kelma l-onorevoli Posselt. Sur President. Il-ġimma li għaddi disajn sena ilu meta sur kollega zbeda bil propost tijaw biex noħorġu b'din l-ideja li kolna eh, pan-Europa kien id disajn anniversarju ta' din l-idea il-ġimma li għaddiet. Umbat ukoll għandna l-Istati Uniti tal-Ewropa kien paċifista realistiku. U issa meta aħna nħarsu lejn il-politika tagħna ta', ta u anki l-politika tal-ġustizzja din qed tfassal tip ta' tradizzjoni. U aħna fiħdan l-Unjoni Ewropea naħseb li verament għandna nħarsu lejn il-mirja u l-enin tagħna nixtieq nirreferi għal Voltenham Hatzberg li kiku għala il-mit sena Però NATO għandha futur jekk din tkun ibbażata fuq żewġ pilistri fl-istess waqt ġifir l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Istati Uniti tal-Ewropa. Ġifir dan u il-mod kif aħna nistgħu nimxu l qudiem u dan ġan qed iħares li l-istess dan l-affarijiet. Grazzi tassew l-Onorevoli Pollit, possilt nagħti l-kelma issa l-Onorevoli Ksarneski. Sur President, membri onorevoli, jina ninsab kemm xejn xettiku meta nqis il-mod kif aħna qegħdin nippruvaw inqasru triq tagħna meta niġu wkoll għal difiża tagħna u għal politika tagħna komuni dwar is-sigurtà difiża. Reċentament aħna konna din nittrattaw ma' sitwazzjoni fejn f'kull f'kull kwistjoni prinċipali għandha x'taqsam mal politika esterna, l-istati membri prinċipali f'dan l-Unjoni Ewropea verament ma qablux l-opinjonijiet u l-pozizjonijiet tagħhom u ta' bilħaq din hija sitwazzjoni li hija simili issa. U għalhekk qed tinuri x-xettiċiżmu tiegħi f'dan il-vot għaliex l-impressjoni tiegħi u li llum aħna ma neħtiġux eh, akliem eh, maġiku fuq kooperazzjoni internazzjonali u għalhekk jiena iktar miftuħ biex naħseb dwar il-politika komuni ta' difiża tagħna. Grazzi tassew. Grazzi għal rapport tas Sur Danjean. Nati l-kelma, na, naddu issa l-rapport tas Sur Paxku, nati il kelma l-Onorevil Nikolaj. Grazzi tassew Sur President. Jiena appoġġaj dan ir-rapport għaliex jiena nħoss li dan huwa rapport importanti fil-kuntest tal- solidarità tal-komunità għaliex meta dawn iż-żewġ klawżi ta' trattat tal-Lisbona tniżlu hawnhekk dawn ġew elaborati issa. Aħna għadna wkoll li fih dan it-trattat hemm bażi biex wieħed iwaqqaf politika tad difiża, però m'hemmx irrida politika biex dan iseħħ tassew. F'artiklu 32 ta' trattat hemm każ biex wieħed ikollu forza permanenti. Hemm klawżola wkoll tal-solidarjetà u il-President qed iwaqaf il-kelliem. L-Onorevoli Stadlek jogħġbok. President, jina votajt kontra din il dan ir rapport kif ukoll ir rapport porti l-oħrajn li xina kellhom kelli l-istess raġunijiet anka meta votajt kontra r-rapport ta' Sur Danjean. Dan ir-rapport ta' bilħaq huwa ċari fuq żewġ elementi fundamentali. X'infissru meta ngħidu nagħtu assistenza reċiproka b'kull tip ta' mezz? Katastrofi kawżati mill-bniedem x'qed ngħidu? kull tip ta' gwerra, katastrofi li saret mill-bnidem li jumbat għandha tiskatta eh, difiża reċiproka għal pajis neutrali ta' bilħaq din hija xaġa inaċċettabbli. U għalhekk aħna evutajna kontra ir-rapport li wara kollox l-opinjoni tiegħu lan tiegħu tijaw, eh, marbuta ma' kwistjonijiet oħra però ma sajx nappoġġa kif inhi. L-Onorevoli Stadler nagħti kelma l-Onorevoli Makovej kull stat membru tal-Unjoni Ewropea jew inkella jkun vittma ta' aggressjoni bħala attak terrorista, dak il-każ aħna rridu nkunu kapaċi nirreaġixxu malaj dawn l-inċidenti u anki nagħtu appoġġ il-membru tagħna dawn ma l-standards li għanna u aħna għanna niżviluppaw politika għal prevenzjoni u anke għat tweġibiet għal teddit gbar ta' sigurtà aħjar inkunu siguri milli jiddispjaċina wara li kolna tip ta' rizorsi ta' assi għal meta jiġru eh, dawn it-tip ta' katastrofi jridu jkunu pronti. Tajb li nsibu bilanċa mill-aħjar sabiex inkun nistaw nagħtu rispons bħeffa u ikonna infurzar ukoll tal-prinċipju ta' responsabilta' deċizjoni li jittieħdu. Responsabilta' hija vitali, grazzi. Nati l kelma l-Onorevoli Bazescu. Grazzi tassew, Sur President, jena futajt favur dan il-rapport għaliex biex niddefinixxi l-identità Ewropea aħna rridu nikkonsolidaw il-politika komuni ta' difiża. F'dan l-ambjent il-responsabilità tal-istati membri importanti ħafna però dan is-solidarjetà wkoll tiġi appoġġjata minn mekkaniżmi oħra ta' finanzjament. Il-klawżola ta' difiża reċiproka huwa strument effikaċi meta stat membru jiġi attakkat, però issa m'għandniex miżuri konkreti biex norganizzaw reazzjoni koerenti meta stat Membri jappella, kollu jappella għal tali klawzola. Aħna verament nixtiequ attuazzjoni effikaċi li stati l-Komissjoni tittaħdem fuq livell tekniku anka politiku, anke jekk ir-risk kontra stat membru huwa baxx ħafna. Xorta waħda rridu noqogħdu attenti għal tedid ġdid li li eh, jista jinqala bieċiber sigurta u dan jista u koll jiskatta il-klawzula ta' difiża. Grazzi tassew. Zum Bericht Pasku, nun zum Bericht Kelam, di Stimme erklärt. Grazzi ħafna. Issa morru. Għas-Sinjura Anders Dotter li mux edaw, issur Nikolaj. Anzi, Sinjura Nikolaj. Jiena votajt favur dan il rapport għax għalija dan huwa l-ewwel rapport tajjeb li qed jħossib is-sigurta fuq l-internet meta aħna aġixxejna dwar il-kriminalità fuq l-internet ma tantx kellhom x'jaqsmu dak li qed ngħidu hawnhekk issa. Qed nitkellmu fuq teddida li qiegħda dejjem magħna illi ma tantx nafu dwara. iġifieri dawn l-attakki permezz tal-internet l-attentati. Tajjeb ġifiri li se jkonna strateġija nazzjonali ta' kif nirreġixxu f'każ ta' attentat fuq l-internet. U nafu li fl-istati membri dawn il każijiet diġa inqalaw palom min jagħmel dawn l-attakki eh, huma effiċjenti ħafna u dejjem ikun hemm dannu kbir għal vittmi. Dan ir-rapport juri li rridu napplikaw l-artiklu 222 ta' trattat. Grazzi ħafna issa is-sur Repo. Grazzi ħafna. Jiena dan ir-rapport bilt miegħu għax tajjeb li l-Unjoni timxi ma' żminijiet. Il-networking permezz tal-internet hija ħaġa li qiegħda magħna llum imħabba il-globalizzazzjoni fid-dinja tagħna m'hemmx limiti. Ġifieri mhux il-kummerċ jew l-kuntatti soċjali biss qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk, imma wkoll l-istati dakollu li jirrappreżentaw l-istati hemm bżonn ikollna għalhekk l-infrastrutturi, s-sistemi jkunu sikuri. Irridu naqblu biex naġixxu flimkien b'mod komuni rridu nipproteġu il-networks tagħna u kull tip ta' xkiel irid jitneħħa. Mardux ninsow iż-żazax u t-tfal li tant għandhom bżonn li jiġu protetti f'dat tip ta' ambjent. Grazzi. Grazzi ħafna. Senjura Makovaj. F'Marċ ta' l-2011 il-Parlament Ewropew kellu attentat bil-internet u ġimma qabel kienet il-Kummissjoni li kisofri attak bħal dan. Attakki kontra eh, bl-internet kontra il-gvernijiet, il-entitajiet eh, militari, ministeri Hemm bżonn indirizzaw dan il problemi nipproteġu l-infrastrutturi tagħna minn kull tip ta' attentat. Hemm bżonn li l-istrateġija ta' sikurtà Ewropea naġġornawha biex nedifikaw u naraw ukoll kif intellaw il-qorti l-individwi wara dawn l-attakki din l-istrateġija tal-Unjoni ikollha wkoll id-definizzjoni komuni tal-cyber security u difiża u anki irrit ikonna netwerk ta' informazzjoni fuq livell Ewropew. Nafu li r-rejati mhux biss isiru permezz tal-internet, imma nafu ġifiri li permezz tal-kompjuter għaw min qed jattakka popli sħaħ. Grazzi ħafna. Fin dank fa' kollegin Mak. Grazzi ħafna, Sinjura Makovej. Is-Sinjura Makonajti Lenini. Grazzi, President. Jiena votajt favur din ir-rezoluzzjoni dwar is-sigurtà permezz tal-internet. Nafu li saru każijiet differenti meta l-istituzzjoni Ewropew kienu l-mira ta' attakki permezz tal-internet mill-2007 wkoll nafu li n-numru ta' dawn it-tip ta' attakki kull ma jmur se jikber għalek dak eh, li jagħmel ukoll pipi huwa f'waqtu. Hemm bżonn li jkollna pjanta azzjoni sabiex fl-Unjoni Ewropea u anki fuq livell internazzjonali nkunu nistgħu nikkoparaw flimkien eh, nibdlu t-tarif u l-esperjenzi tagħna. ċertu pajjiżi li ma jsegwux il-ċertu rekwiżiti demokratiċi jippruvaw jabbużaw u kol mill possibiltajiet li ta' l-informatika bżon li narawx miżuri politiċi wieħed jistajju biex jġilet kontra dawn l-affarijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Mikolajan. Is-Sur Kelly. Grazzi ħafna, President. Jiena votajt favur il-rapport. Nixtieq nifraħ il-rapporter biċċa xogħol verament tajba li jagħmel fuq dan is-suġġett tant diffiċli imma tant importanti fil-vokabolju li tanqas biss konna noħolmu bil-attak eh, permezz tal-internet u dak il-klim kollu li għandu xjaqbel xjaqsam ma l-internet. Nafu ġifiri dak kollu li ġara f'dan is-settur f'dan l-aħħar sentej għan-nies għal-dinja tal-kummerċ u anki għall-istati hemm bżonn nirregolaw x'se tkun ir-rwol tal-istat biex fil-protezzjoni tal-infrastruttura kif se nirregolaw is-settur privat għan normi ta' cyber security u anki kemm għandha tgħaddi l-informazzjoni bejn l-istat u l-settur privat. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin fid-direzzjoni tajba bżonn inkomplu naħdmu. Grazzi ħafna sur Kelly. Is-Sinjura Bazescu. Vă mulțumesc kan votat în favoarea rapport. Jina votajt eh, favur dan il-rapport għax bħalissa it-teddit li għanna eh, kontra l-istati biex dawk ta' natura klassika pal tas soltu. Nafu li dawn qed isiru ktar u ktar permezz tal-internet. Teddida importanti ħafna kontra l-istabilità tal-istati għalhekk l-Unjoni għandha jkollha strateġija ta' sigurtà tal-informatika biex kun tista' tevita dan it-tip ta' attentat. Naħseb li hemm bżonn ikollna grupp ta' ħidma li fih jisieħbu l-esperti tal-informatika, l-esperti u kol tal-militar tal-Istati membri. E, jaħdmu u kol ma l-esperti tal-NATO u tal-Istati Uniti. E, per eżempju, aħna Rumanija flimkien mal-partners tal-Amerikani namlu dawn il-working sessions biex nġildu il-kriminalità permezz tal-internet l-esperti ta' eh, pajjiżi verament huma meqjusa tajjeb fid-dinja kollha għandna risorsi umani u bżonn nisfruttawhom għall-vantaġġ tagħna. Grazzi ħafna, Sinjora Bazescu. Issa, naddu għal-rapport tas-sur Tarant, is-Sinjura Nikolaj. Jiena votajt favur dan ir-rapport anki jekk hemm affarijiet li wieħed irid ikompli jiddiskutihom. Il-sigurtà tal-enerġija huwa fattur importanti ħafna fil-politika eh, komuni tagħna ta' sigurtà. Hemm żewġ affarijiet li jiena xtaqt nisħaq fuqhom li sbon fil-rapport li għalija u tant importanti l għennet il-fattur ta' sigurta tal-enerġija li nitkelmu dwara ta' spiss meta jkun hemm xi diżastru naturali li jkun qiegħed jeddet l-Unjoni. Ġifieri għandna l-fattur ċivili u militari f'dan. Minn din il-perspettiva jiena naħseb li r-rapport qed jitkellem dwar l-affarijiet f'waqthom il-kodiċi ta' prassi tajba għandok li jendu xaqsam mal-ambjent u kif din taffetwa s-sigurta qed nitkellem fuq il-proġett Go Green. Grazzi ħafna. Is-sur Repo. Grazzi, President il-tibdil tal-klima qed jaffettwa il-paċi u sigurta fid-dinja. Nirringrazzjaw il-kollega għal-rapport u ħasra li żmien ta' kriżi ekonomika ninsow il-klima għax l-impatt ta' tibdil tal-klima huma drammatiċi. Dawn jaffettwa ukoll iż-żoni fejn l-iktar jgħixu nies il-komunitajiet differenti irridu nejnuhom biex ikunu jistgħu jaddattaw għal sitwazzjoni li kull matmur tmur tinbidel. It-tibdil tal-klima huwa ta' tedita partikolari għan-nisa u l-tfali hemm bżonn nipproteġuhom aħjar. Il-messaġġ tal-Parlament huwa li jrid ikollna linja ta' politika tal-Unjoni fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Makovaj, grazzi. Tibdil tal-klima u l-dizastri naturali għandhom impatt fuq il-paċi, stabilità u s-sigurtà tad-dinja, anki fuq l-ekonomija tad-dinja u jġibu nuqqas ta' stabilità politika ħafna popolazzjoni narawhom li kollhom jitilqu r-reġjun fej joqogħdu huma u jemigraw. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tikkonsidra il-deżastri naturali, it-tibdil tal-klima fil-istrateġiji esterni tagħhom, imma għandna bżonn mibgħut speċjali fuq dan is-suġġett għal din ir-raġuni ma naħsibx se neħolqu iktar burokrazija Jiena naħseb li sigurtà tal-klima trid tiġi indirizzata bil-linji ta' politika li għandna bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Makovaj. Grazzi. Signor Bazescu jiena votajt favur dan il-rapport għax sissa it-tibdil tal-klima u l-effett ta' dan dejjem konsidrajnihom il-punta di vista ekonomiku u anki dak tal-klima. Imma dan iġib ukoll problemi s-sigurtà tagħna. Zon li natu kas dawn meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq strateġiji ta' sigurtà fuq livell nazzjonali jew tal-komunità għalhekk hemm bżonn isiru studji fuq l-impatti ta' diżastri naturali u l kundizzjonijiet tal-klima kif ikollhom impatt fuq il-sigurtà tal-Unjoni. L-Unjoni u l-membri tagħha għandhom ikunu f'qada li jirrispondu għal dawn għal dan it-teddit anki l-implikazzjoni ta' dawn id-dizatra meta nkunu qed niddialogaw mal-partners tagħna. U aħna hemm bżonn nieħdu ir wol ta' mexxejja fil-qasam. Nistaw namlu dan biss jekk ikonna politika tal-ambientali sostenibli. Grazzi ħafna. Weit zum Bericht Tarand, es folgen nun die Stimmerklärungen zum Bericht sorry. Grazzi ħafna, ma lissa naddu l ispiegazzjoni tal-voti dwar il-rapport tal-Onorevoli Sari. L-Onorevoli Murphy, zewċ minuti xie tkellem f'żem il-grupp tijaw. Grazzi ħafna dawk li jgħidu li s-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Kazakistan qed titjib irridu jieħdu nota tal-istqarrija li saret mill-Prosekutur Ġenerali. F'din l-istqarrija huma qalu li l-oppożizzjoni mhux reġistrata kienet tagħmel azzjonijiet estremisti u eh, irridu dawn jipprojbixxuhom, irridu jibbenjawhom eh, dan irridu jagħmlu permess li jalqulhom website u stazzjoni tat television u għaxar lek li situazzjoni tal-Kazakistan fi dritt tal-bniedem marret mill-ħażin għall-ar. Bil-fatt li tala għalhekk eh, l-istazzjonijiet tal-oppożizzjoni eh, il-Kazakistan sejra lura u dan mhix tolerabbli u mhux aċċettabbli Vladimir Kazlov ukoll mexxej tal-Partit tal-Oppożizzjoni li ġie kundanat għal seba' snin u nofs fil-ħabs, telef l-appell tiegħu 30 ilu. Il-Human Rights Watch qal li l-sentenza tiegħu ma treġix għandu akkużi vagi kontri u mhux kompatibbli ma' trattati ta' drittijiet tal-bniedem li firma l-Kazakistan. U Vladimir Karamxin eh, għat jiffaċċja kważi 14 sena fil-ħabs għal ksur ta' dritt tal-bniedem li għamel u jina nitlob għal għalek nuqqas tal-ksur tal-ftejim tagħna sakemm ma jkunx hemm tibdil fil pozittiv għas situazzjoni ta' dritti tal bnida fil-Kazakistan. Rritu ukoll hemm amnestija bla kundizzjonijiet għal priġunieri politiċi inklużi korroċo u Koramxin jena nitlob l-Unjoni l-Unjoni Internazzjonali tal-Trade Unions u anka fuq l-istituzzjoni tu Katrina l ħazzur il-Kazakistan il-ġemma diħla biex jamlu l-om ċara illi ma jistawġi bqa għaddejjin għaddejn kif huma l-affarijiet ma dan ir-reġim mhux aċċettabbli l-interessi ekonomiċi u strategiċi fil-Kazakistan u riżorsi ta' enerġija jieħdu priorità fuq is-sitwazzjoni li dejjem sejra għalla. Grazzi ħafna Onorevoli Murphy. Onorevoli Nikolaj mux edha unnek ma mela għadil kelma l-Onorevoli Bilan. Kooperazzjoni aktar fil-fond bejn l-Unjoni u Kazakistan opportunità għal aktar benefiċċji komuni, speċjalment ma tara rwol importanti li l-Kazakistan għandu fil-politika dinija dwar l-enerġija rridu niftakru li l-Kazakistan jgħet taħt l-influenza ekonomika tar russja u rridu namlu kemm nifilħu biex nġibu aktar viċin l-Ewropa. E, Ftejim magħhom u kooperazzjoni magħhom ħajwasluna l-qafas ta' tkabbir ekonomiku komuni, però rridu ninkoraġixxu il-Kazakistan ukoll biex jingħalqu ma' WTO malajr kemm jista' jkun. kollu is-sħubija trid tikkonsidra ċertu fatturi bħal-istat ta' dritt governanza tajba u demokrazija pożittiva li dawn huma valuri illi l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuqhom mal Kazakistan huwa importanti wkoll li ċara l-istatus tal-Baħar Kaspju minħabba l-kooperazzjoni li għandu ma' pajjiżi oħrajn fl-Asi ċentrali u aħna għandna ninsistu wkoll li jkun hemm sitwazzjoni eh, malajr kemm jista' jkun. Grazzi ħafna Onorevoli Bielan, Onorevoli Kukan. Ma jidirx li l onorevoli ku kamra onorevoli Makovej. L-2011 l-qorti ta' dan kalla 2.7 fuq l-index eh, tal-korruzzjoni għal-2012 eh, il-sistema ġudizzjarja tal-Kazakistan ġiet eh, definita bħala dipendenti fuq l-eżekuttiv u mimlija korruzzjoni. Il-prova ta' dan huma sentenzi li ta' Zanoħez li kien hemm akkużazzjonijiet Eh, bladdoċ kien hemm eh, falsifikazzjoni tal-evidenza u tortura. Sħubija għalhekk eh, il-ftehim ta' sħubija l-ġdid irid ikun marbut ma' riforma politika. Il-korruzzjoni fih dan il-ġudizzjarju tal-Kazakistan irja xaġa li tiġi faċċjata. Il-kontroll ġestjoni tal-ħabsijiet ukoll irid ikun fidejn il-Ministra l-Ġustizzja u l-preġunieri politiċi jridu jinħelsu mill-autoritet kazakistani. Jena minn l-għajnuna finanzjarja hija tajba biex timxi permezz ta' benchmarks ċari u eh, kif ukoll eh, vinkolanti għal-jom. Grazie ħafni, l-għarvoli Kazakistan u mill-Europa tal-punent u attur importanti ħafna fl-Azja ċentrali u eżempju ċar ta' konsistenza kristjana u iżlamika. E, u kbir ta' daqs kbir għandha ħafna żejt u ħafna minerali u ma jistax tinjora l-Ewropa u hija attur importanti għall-Ewropa u għall-Azja wkoll. Għalhekk Dejjem raftit ukoll ma' Russja billi tkun parti mal-komunità tal-Ewrazja u kif ukoll tkun hemm kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Din it-tip ta' kooperazzjoni se ġib benefiċċji li żewġ naħat, però jiġu flimkien ma' aktar demokrazija u aktar drittijiet tal-bniedem maċ ċittadini tagħha. Trid tifoka fuq il-fatt ukoll kif tgħin il-gvern tal-Kazakistan billi tieħeb l-infrastruttura tiegħu f'dan il-pajjiż tant kbir. Jekk ma jintlaħqux dawn il-miri flimkien mal aċċessjoni tal-Kazakistan tal W din tkun id tajba u hemm bżonn għalhekk li baktar sħubija tal-Kazakistan mill Ewropea u mal-imsieħba tagħha u bekk nżidu iċ-ċans ta' prosperità għaċ-ċittadini tagħha. Grazie ħafna, onorevoli Tanok, l-onorevoli Czarnecki. Sur President, Onorevoli Membri, il-Kazakistan u għet mill-iktar pajjiż importanti fir-reġjun tiegħu. Dan huwa pajjiż li għandu ħafna rizorsi u huwa imsieħeb importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u għal istati membri b'mod individwali nixtieq nixbilkaw l-attenzjoni dwar il-fatt li l-Kazakistan għamel ħafna progress ekonomiku fl-aħħar 20 sena. Jiena kont seba darbi dal-aħħar fl-Kazakistan u għandi ħafna esperjenza diretta f'dak li nxaqsam ma dal-pajjiż irid napprezzah dan il-progress u rridu wkoll iva nżommu f'moħħna drittijiet tal-bniedem u l-kwistjoni tema xumma għafet importanti ħafna u għol tagħna bħala Parlament Ewropew illi nifaċjawhom daw il-kwistjonijiet għax ħadd mhux jagħmel ankella la l-Konsil laqas l-Kommissjoni, però nixtieq li nurikom illi il-Kazakistan huwa imsieħeb importanti ħafna fir-reġjun u għanna nagħmlu mill-aħjar tagħna biex nresqu aktar viċin l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Daqshekk fuq ir-rapport tal-Onorevoli Jakon Sari Issa ngħaddu għall ispjegazzjoni tal-voti fuq ir-rapport tal-Onorevoli Ferreira. L-Onorevoli Makkovaj ma diċ għaw għalek nadu kelma l-Onorevoli Kelly. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President. Din l-ħadda darba nitkellem l-lum fil-ħodu u nishtiq nerġunajt li jena stajt nappoġġu dawn il-proposti kien hemm 474 favur minn 532. Din hija xi ħaġa interessanti infatti huwa riżultat sodisfaċenti ħafna. Għas-sajt għaliex dan għandu x'jaqsam ma' sajt artiġjanali fuq skala żgħira, ġifieri eh, sajt li għandu bżonn ħafna ħarsin taħt il-politika komuni tas-sajt anka f'dak li xaqsa ma' diskriminazzjoni kontrihom b'mod partikolari mill-negozji l-kbar bħal fat li ma jiddikjarawx il-qabda sħiħa tagħhom meta jaslu lura fuq il-kosta li tiskrimina kontra is-sajjieda iż-żar qed tnaqqas l istokiet u għalhekk jiena favur illi il-sajjieda artiġjana fuq skala żgħira intuhom ġejjini aktar pożittiv aħjar. Grazzi ħafna. Mela daqshekk għar-rapport ta' Ferreira issa ngħaddu fuq ir-rapport ta' Lovin. L-Onorevoli Makovaj ma dixaw, ma' dil-kelma l-Onorevoli Bazescu. Ta' nitkellmu fuq id-dimensjoni esterna tal-politika tas-sajt hija xi ħaġa komplessa ħafna rridu nqisu tiġi tal-Unjoni, rridu ninkoraġixxu il-sajt mimma ukoll nissalvagwardjaw il-ħajja tal-baħar. Hemm bżonn li jkun hemm koordinament ta' din il-politika esterna u l-politika ta' kooperazzjoni li jimxu jitfit bżon politika armonizzata, sostenibli fil-qasam tas sajt biex intejbu il-kooperazzjoni mal-pajizi li huma ġara. Hemm ruol ukoll li importanti tal-Unjoni fil-ġlida kontra is-sajt li mhix irregolata u mhix permessa li tkun illegali Basescu, zum Bericht Grazzi ħafna, Onorevoli Bazescu, mela, daqsek għal-report Lovin, u s-saniħu l-ispiegazzjoni tal-voti fuq l-axħar rapport l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Onorevoli Bazescu, nerġun dik il-kelma. Jiena votajt favur riżoluzzjoni għax naqbel ukoll li l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew irridu jkunu marbuta mal-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni. l kummissjoni titkun bazata fuq prinċipji demokratiċi. U bekk il-President tal-Komissjoni jkun jista' jgħid x'inhija l-viżjoni tiegħu fuq l-ġejjieni tal-Unjoni u ċittadini jivvutaw fuq għal-kandidati tal- eh, li jrid. Hemm bżonn għalhekk nqisu l-possibilità li forsi dawn l-elezzjoni tisiru xar wara li konna id-deċidejna. Eh, Divina un adevărat guvern al Uniunii kummissjoni tista' ssir bekk verament il-Gvern tal-Unjoni u il-Parlament ikollu il-kontroll fuqha. Grazzi ħafna. Frau Kollegin Sinclair. L-aħħar kelli mallum l-Onorevoli Sinclair. Sur President nista' ngħid b'ċertezza li ċittadini tagħna f'dan iż-żmien ta' austerità ma rridux il-flus tagħhom jintefqu f'propaganda u kampanji politiċi nivvotajt kontra din il-riżoluzzjoni biex biex il-partiti stess jonfu l-flus tagħhom huma fuq dawn il partit l-identità Ewropea u l-elezzjonijiet Ewropej dawn ħafna jużawhom biex juru kemm ma jaqblux mal-Unjoni Ewropea ħafna sħarriċ juru il-fatt li nis mux soddisfatti b'Unjoni Ewropea u l-kostituenti tiegħi ma xtaqux li din il-propaganda titħallas mit-taxxi tagħhom biex toqgħod tgħidilhom kemm tajba l-Unjoni Ewropea. Iħossu li l-Renju Unit dejjem qed iħallas iktar iktar lejn l-Unjoni Ewropea u aħna ma nistgħux nafu iktar dan fl-ħar tal-2014 ħajkonna il-partit tagħna referendum, nitolbu referendum għal dan il-kustjoni eh, u aħna nixtiequ nibatu messaġġ ċar lill-Unjoni Ewropea u l-Gvern tagħna li aħna nitolbu dan ir-referendum. Grazzi ħafna, Onorevoli Sinclair. Nanu wassalna fl-aħħar tal-ispjegazzjoni tal-voti fuq l-aħħar rapport elezzjoni tal-Parlament Ewropew jalqana wkoll fl-aħħar ta' sessjoni ta' dalodu u bekk is-sessjoni hija aġġornata sa tlieta ta' wara nofsinhar li ikla tajba.